id-diffikultajiet għal minimu biex din il-maniera ma influenzawx is-sitwazzjoni f'forma negattiva. Grazzi President. Il-Melissa eh, eh, naħseb li nista' nagħlqu id-dibattitu fuq dak il-punt. Il-punt liħor li għanna fuq dibattitu il-rapport ta' eh, Giles Chichester u l-attivitajiet tal-Komitat tal-Petizzjoni jiena nixtieq nitlob li ċur Chichester Ah, li jindirizza l-Kamra. Grazzi. Sur President, Komissarju, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità. U għata pjaċir tijaj li nirrapporta dan il-rapport li l-Kamra li natikom id-dettalji tal-Kumitat li għamel fl-2011. Dik is-sena 998 petizzjonijiet kienu admissibli u f-416 mux ammissibli, jina nishtiq nirrekomanda l kollegi tijaj din l-analiz ta' statistika f'din l-istqarrija għax noħorġu x informazzjoni interessanti dwar l-oriġni tal-petizzjonijiet u anke s-suġġetti u it-tħassib, l-aktar tħassib li hemm u anki il-pajjiżi ta' fej kienu dawn il-petizzjoniet. It-tlet suġġetti li huma aktar importanti huma il-suq intern l-ambjent u drittijiet fundamentali. U l-pajjiżi fejn rajna l-aktar ilmenti huma b'mod interessanti naraw il-Ġermanja hija l-pajjiż fejn hemm ħafna ċittadini li resqu dawn il-petizzjonijiet wara Spanja u l-Italja mentri il-pajjiżi li għandhom tħassib dwar is-suġġetta dawn il-petizzjonijiet huma Spanja u l-Ġermanja. L-istess pajjiżi ma' forni differenti huwa dinja interessanti għax jiena mill 20 tiegħi meta nara tħassib tagħhom dwar l-Ewropa, jina r-Renju Unit aħna fil-lista nġu sitta jew seba' post Ma ta' kif jaħsbu n-nies u kif jarraw l-Unjoni Ewropea, fl-Unjoni Ewropea tħoss forsi ma taħseb li sikun hemm proporzjoni għolja, ġifiri din hija pjuttost interessanti. Jiena nxtaq tista' nitkellem dwar is-suġġetti li ħarġu minn dawn ir-rapporti hija id-dritt tal-ċittadini Ewropej u r residenti għal proprjetà li huma kisbu b'mod leġittimu u tħassib tagħhom ta' x'jista' jiġri minn dan f'pajjiżi oħra. Fil-2011 kien hemm 70 petizzjoni li kellhom x'jaqsmu mal l-Ispanjoli u fl-50 minnhom kienu ġej minn ċittadini Spanjoli, ġifieri mhux xi ħaġa li huma l-istranġiri li huma mħasba dwar il-proprjetà tagħhom imma aktar l-Ispanjoli dwar id-drittijiet tagħhom ta' proprjetà f'pajjiżhom. Ja xi ħaġa li rajna dejjem f'dan ir-rapport. Imbagħad ninnutaw ukoll in-numru li beda jiżdied tal-petizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu dwar kwistjonijiet li ma hawnx taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea dan forsi staw naħdu bħala kompliment li nis jiġdu jrisqu dawn l-ilmenti u jħarsu lejna biex insibulhom soluzzjoni. Imma hemm numru kbir ta' ċittadini li qed tirresqu dawn il-petizzjonijiet. Nilqgħu wkoll id-deċiżjoni tal-Parlament biex jiżviluppaw petizzjonijiet iktar prattiċi u fuq il-sit internet tagħhom li jfaċilita l-aċċess ċittadini biex jagħmlu il-petizzjonijiet. Jina nilqaw kol, aħna nilqaw il-kooperazzjoni kostruttiva bejn il-Komitat tal-Petizzjonijiet u servizzi tal-Ombudsman Ewropew u nerġaw ntennu il-determinazzjoni tagħna biex nappoġġaw l-Ombudsman biex aħna fejn jkun hemm amministrazzjoni mhux tajba u anki li tmur kontra u anki l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna narraw li il-direttiva tal- għafas kollha hija importanti u najt li l-istati membri biex fej jitħol manager tal-iskart rridu naġixxu malajr kemm jista' jkun. Aħna napoġġaw l-anijiet. Environment of the Spanish coast should be protected from L-aktar l-ambjent tal-kost tal-xtut Spanjoli u anki l-petizzjoni Spanjol. I look forward to having two minutes at the end of this. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. Grazzi li Sur Chichester ta' dan il-rapport u issa jena u kol nara nilqa il il, il kummissarju Ċefċovic, jina nirringrazzja il-rapporter li sur Chichester għax-xogħol li għamel biex għamel dan il-rapport u anki li sinjura Mazzoni u, l-Kumitat tal-Petizzjonijiet li għamlu dan ix-xogħol u rifless fil-report jena dimna għandna l-iktar uh, suġġetti sensittivi li għandhom xaqsu mal-petizzjonijiet tan-nies l drittijiet fundamentali u l-ambjent. Il-Kommissjoni u l-Parlament qed jaħdmu diġà u se jibqaw jagħmlu dan u jiskambjaw jagħmlu skambju ta' opinjonijiet. Id-dibattitu llum tagħtina opportunità biex naraw u taraw la preparazzjoni tagħna għall-impenn tagħkom biex konna implementazzjoni bla skossi tal-artiklu 2007 ta' tratt 227 ta' trattar fejn kull stat membru u anki organizzazzjoni u assoċjazzjoni fl-Unjoni Ewropea ikolla dritt li tagħti petizzjoni lill Parlament Ewropej, Kummissjoni kuntenta li tista' tagħmel kontribut għal dan ix-xogħol siwi dan huwa investiment tajjeb fejn għandu xaqsam riżorsi eħe, u tajjeb li nagħmlu dan. Il-petizzjoni ta' ċittadini hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu bħala istituzzjonijiet biex nġibu l-fiduċja ta' lura ta' ċittadini f'dan iż-żmien ta' ċittadini. Kummissjoni il-Parlament jizguraw l-impen tagħhom biex iċ-ċittadini jkun l-ewwel. Iċ-ċittadini huma u dejjem se jibqa'w iċ-ċentru tal-attivitajiet u d-diskussjonijiet tagħna. Kif semmejtu fil-Lichtenberg Report li huwa punt ħorlena fuq l-aġenda, l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu rwol ċentrali biex ikunem dan il-rol bej il-Parlament, il-Kommissjoni u ċittadini, u għalek il-Kommissjoni dem tinkludi d inizjazzjoni tal-petizzjoni fil-rapport annwali taħom taħħa fej jitħol l-applikazzjoni tal-liġi. Il-petizzjoni tal-Parlament jista' jkun hemm xi ksur ta' proċeduri għal ċerti artikli. Fl-rapport annwali fl-applikazzjoni tal-Unjoni tal-liġi li rridu nadottaw delwaqt irridu nindikaw in-numru ta' każijiet li bdew bħala petizzjonijiet. Jina nishtiqaw intenni li aħna se nibqgħu nikkollaboraw ma xogħol tagħkom bħala petizzjonijiet. Kif qal is-Sur Chichester fir-rapport intom rittu lajnuna tagħna ma' iktar minn nofs mill 1000 petizzjonijiet li kienu ammessiblit fl-2011. Lajnuna tagħna se tkun li nanalizzaw il-liġi Ewropea jekk tkunx applikabbli u kol rridu jkollna il laqata ta' wara u mbagħad importanti li il-membri tal-Kommissjoni kol ikomplu jagħmlu skambju ta' informazzjoni u opinjonijiet fil-laqat li ġejjin jekk permettu li xtaqtu kolna nitkellem dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu rwol importanti. Mill-ewwel ta' April għamnek narraw fuq livell ta' Unjoni Ewropea li din titħol fis bħala inizjattiva ta' ċittadini. Problemi tekniċi li kena fil-bidu se għom il komissjoni kif tafu kena servers tagħna u anki tajna għajnuna u gwida u assistenza għal dan il-proċess ta' ċertifikazzjoni. Inizjattivi issa għanna diġa fejn qed nieħdu il-firmi eh, fuq l-internet. Jiena niżgurakom li aħna impenjati biex iċ-ċittadini jistaw jagħmlu użu minn dan id-dritt u jina nixtieq nara aktar kooperazzjoni tem biex ngħid il-Kummissjoni tara li nkunu nistaw intejbu din il-kooperazzjoni mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament. Grazzi. Grazzi s kummissarju u issa nixtieq lil surpreda Mish jitkellem. Grazzi, Sur President. Il-Kumitat tana mhux soltu niddiskuta fil-plenarja imma huwa importanti li dan Aħna nirċivu il-menti minn ċittadini u aħna edina biex niddefendu ċittadini tal-Ewropa. U għal din ir-raġuni aħna norganizzaw ħafna laqat fejn nisimaw dawn u konna dialogu kemm mal-Kummissjoni u anki mal-Istati membri u anki istituzzjonijiet oħrajn, per eżempju, l-Ombudsman Ewropew. Eh, madwar nofs l-menti li nirċivu mill pala petizzjonijiet ma jkunux ammissibli għax referu l-affarijiet li ma jgħawx taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea għal din ir-raġuni jiena naħseb li l-pubbliku jrid ikun informat tajjeb biex jaraw x'inhuma s-setat tal-Unjoni Ewropea u tal-Parlament u tal-istituzzjonijiet l-oħrajn. Meta aħna jkonna dan is-smih li norganizzaw nkunu staw nikkontribwixxu għal din id-disseminazzjoni tal-informazzjoni, Il-pajjiżi li semma Sur Chichester Ġermanja, Spanja, l-Italja. Huma l-iktar li jagħmlu petizzjonijiet un batem hemm il-Polonja, l-Bulgarija u Rumanija Dan juri li ċittadini mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-ġodda l-aħħar li daħlu għandhom l-istess tħassib dwar id-drittijiet tagħhom bħal dawk li ilhom diġà fl-Unjoni Ewropea. U koll imħasba dwar l-ambjent, is-suq intern u kwistjonijiet oħra importanti tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar xtaqt ngħid ukoll l-użu, l-aħjar użu għal petizzjonijiet irrit ikun dejjem għal benefiċċju taċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi, Sur President. Sur Viċi President, nibda biex jiena nifraħ l-rapporter għal dar rapport eccellenti. Nixtieq ukoll ringrazzja għal kooperazzjoni verament tajba li kena matul id-dibent Tibattitu tagħna fil-kumitat kif ġarra fis-snin ta' qabel il-kumitat tal-petizzjoni rtirċiva numru kbir ta' petizzjonijiet fuq il-ksur tal-leġislazzjoni eh, Ewropea li għandha x'qassam mal-ambjent u għalhekk nixtieq nerġa' nsaqsi l-istati membri biex jagħmlu jagħtu aktar attenzjoni lil dawn il-kwistjonijiet. Kwalità tal-ħajja ċittadini fl-Ewropa kif ukoll l-inżommu il-patrimonju tagħna sieħu huwa importanti u nilqa l-inizjattiva li kellna ta' Sir Petoċiċ fuq l-evalwazzjoni ta' l-impatt u nirringrazzja l-Kumitat tal-Petizzjonijiet li huma għamlu xogħol dwar dan. Jina naħseb li hawnhekk irdu nikkonsidraw ukoll kriterji trasparenti biex dan il bdili jkun garantija tal- tal-evalwazzjoni tal-impatt b'mod ċar għax hemmhekk hemm il-problema fejn għandu x'qassam id-direttiva il-kumitat se jkompli jappoġġa ċittadini meta huma irres u kwestjonijiet li għandhom x'aqshom ma' violazzjoni tal-liġi Ewropea. Apar fissem il-ċittadini Ewropej jiena ngħid lill istati membri kollha biex jirrispettaw il- il-freedom of movement u anki fej jidħlu l-orientazzjoni ta' taxxa. Grazza. Jekk joġobkom żommu l-ħin u issa għanna l-istinjura ħarkin għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Jina nemmen il-petizzjoniet hija huwa kumitat importanti għax jati rabta tangibli bejn l-istituzzjonijiet u ċittadini u s-Sur Chichester għal jien għandi xi ċifri li għajdunna minn l-1997 iktar minn 20,000 petizzjonijiet kellna u fl-aħħar 323 nies indirizzaw din il-komitat ġifri naraw ir-rabta imma r-raġuni li qegħdin hemm hija li għandhom tħassib dwar l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Ġifri hija responsabiltana li aħna nirrispondu għal dan b'mod tajjeb u kwestjoni importanti hija l-ambjent jirrappreżenta 20% tat-total tal-ksur tal-każijiet. tal ksur tal każijiet U l-evalwazzjoni tal-impatt dwar l-ambjent huwa każ u fl-istat fejn minn fejn iġijina, huma l-rati li ma għaddewx din il-leġislazzjoni u hemm każijiet u sitwazzjonijiet li ġew effettwati b'mod ħażin, pereżempju anke fil-kostituenza tiegħi f'Danigol, f'Karnegar, meta kien hemm il-bini ta' dranaġġ Mbagħad naraw l-ostakoli għal nies b'disabilità biex ikollhom il-freedom of movement. Ikunu jridu jivvjaġġaw ma jkoll, pereżempju jaqbdu ajruplan u nitilqu ma dawk li huma li għandhom disabilità jridu jivvjaġġaw li kollom lajnuna għalhekk huwa importanti li jkun hemm hemm ħafna stati membri li ma jagħtux dan is-servizz tal-Freedom of Movement u fl-aħħar xtaqt ngħid mill-esperjenza tiegħi f'dan il-kumitat irridu nkunu onesti ma' ċittadini, ma' rridux li nwedu ħafna affarijiet, dun kunu ċari fuq il-possibilitajiet u x'dak li nistgħu nagħmlu u fuq kollox ma rridux nużaw il-kumitat tal-petizzjonijiet biex aħna naddu il-responsabilità għal xi ħadd ieħor. Issa għal tliet minuti is-Sinjura Awken. Grazzi, Sur President, jina nishtiq u koll najt unżid mal-oħrajn nir nirringrazzja l-Sur Chichester marċin un fuq nirrepeti ma jna xtaqt najt li aħna rridu nizguraw li dan il-kumitat li huwa ripi ċittadini irridu natu aktar importanti ħalli namlu użu rrit nir nirringrazzja daw kollha voluti li għamlu minn kollox biex niksbu dan. Hemm xi ħaġa li jiena naf li Giles ilu volut li għaddin il-liġi tal-kosta fi Spanja. F'artiklu 18 tal-rapport inti għat li aħna nilqaw il-kooperazzjoni tal-Ispanja naħseb li inti ma konċ verament qed tfisser dan. Kiku inti rajt xanna fl-abbozz tal-liġi li għanna bħalissa li għaddew malar fil-Parlament Spanja maġġolanza inti tajt li aħna mhux qed nagħmlu dan. U nittama li inti dak li se tamela għada u tappoġġa l-emenda numru 5 tagħna u anki numru 6 fejn aħna iċċarajna l-punt li liġi tal-kosta u kif qed jitrattawa hija tmur kontra l-ispirtu tar-rapport tal-Parlament tal-2009 m'hemm lebda ma li nistgħu nħarsu l-kosta u n-natura m'hemm lebda ebda tal li li natu l dawk li għandhom proprjetà hemmhekk natom dan id-dritt, infatti dawk biss li kolom aktar drittijiet aħjar, drittijiet aħjar, u mal-kummerċanti kbar għax ikunu wara dan kollu. Huma li se jibbenefikaw imma il-ksur kollha tal-liġi li qed isiru se jkunu legalizzati b'effett retroattiv. Dan din kienet xi ħaġa li eh, kisret id-dritt taċ ċittadini. Għalhekk jiena nittama li nikkonċentraw aktar fuq dan meta naraw li verhom ħafna affarijiet tajbin fir-rapportu li nappoġġawhom jiena nittama li nkunu nista konna l-maġġoranza wara din il-ħaġa li nixtieq ngħidu l ispanja il-grupp ta' ħitma tagħna mhux se jkun jista' jispiċċa xogħol tiegħu qabel Spanja tadotta din il-liġi biri għada għanna l-ħin li biex aħna namlu użu minnu u natu l-messagġ l-Ispanja li mux fissem dan il-parlament u mux fismi l-laqqas. Et dan il-report pala mod leġittimu biex jappoġġaw il-leġislazzjoni qabel mal-parlament ma tadim il-Parlament Spanjol u nittama li intom tappoġġawna għada biex natu dan il-messaċ l-Spanja biex ma, jistawx ma jagħtux każ il-Parlament u fir-rapport tal-2009 ukoll li rajna qabel. Grazzi. U issa nistiden l-Sur ċarnetzi għal 3 minuti, intervent ta' 3 minuti. Grazzi, Sur President. ma nix rappresentazzjoni ta' bejla. Imma fuq dan is-suġġett nixti nisħaq l-importanza tal-Kumitat tal petitazzjonijiet hija l-aħħar mod li n-nies għandhom anki dawk li ħassu taxxi ċittadini tal-istati membri? Ħafna drabi dawn in-nies jaraw il-Parlament Ewropew biss mill-lenti ta' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Għax huwa l-mezz ta' kif ikunu jistaw jindirizzaw il-problemi tagħhom lill-entitajiet Ewropej dak li eh, tkellem qabli tkellem motaqli. Dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jitratta suġġetti li huma ultra politiċi. Għax anki fil- eh, il- mandat ta' qabel, aħna rajna l-kas tal-pipeline eh, tal-gas tal-Baltiku. U il-Parlament wara li segwa il-komitat tal-petizzjoni kien mar kontra l-andament ġenerali fuq l-Spanja il-dossier il dossier ta' tar radio Koper, Radio ta' Katalunja, niftakru li dan ma kienx seta' xandar, kien hemm il-petizzjoni u l-petizzjoni mhux tal-li mxiet imma tal-li intrepħet kontra ġifiri eh, nafu li eh, il-permezz anki ta' Sur Borrell l-affarijiet imxew il-qoddim. U kol hemm id-dossier ta' Polonia, fejn kien hemm ċittadini Pollakki eh, ressqu l-petizzjoni tagħhom fil-kumitat dwar il- il-karozzi li kienu second hand li kienu jiġu importati fil-Polonja u tariffi ta' dwana u li rebħu għakol. Ġifiri, irridu naraw eżattament fej tinsab l-autorita. Grazzi. Salabrakos. Stur Salabraka. Ευχαριστώ kire Πρόεδρε. O κύριος Τσίτζεστερης prati συγχαρητήρια. Grazzi ħafna, President. Is-sur Chichester jiena nifraħlu fuq dan ir-rapport tajjeb. Xtaqt inżid xi kummenti tiegħi. Ix-xogħol tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, Sur President, huwa importanti ħafna għal protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini Ewropej, anki tal-istituzzjoni demokratiċi fl-Ewropa. Huwa minnu li n-numru ta' petizzjonijiet li tresqu fl-2011 ola Il-Kumitat is suq intern, il-movement l-estandis, drittijiet fundamentali, il-libertajiet ta' ċittadini, kif ukoll kwistjonijiet li għandhom xaqsu mal-ambjent, dawn huma s-suġġetti l-iktar eh, prioritorji tal-Kumitat. kif rajna fir-rapport, il-numru tal-petizzjonijiet dwar kwistjonijiet fiskali u finanzjarji u koll zdidu dan eh, probabli mħabba il-problema ta' dejn il-krizi ta' palissa ċittadini tagħna imħazba u t-tħassib tagħhom naraw mill-petizzjonijiet li jresqu fil-kumitat il-kumitat rridu naraw li jaħdem mod iktar effiċjenti u l-proċess tal-petizzjonijiet ikun ukoll trasparenti dan hija punt dan huwa punt importanti għaċ-ċittadini. Is-sur Jaris għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna, President. Nirringrazzja il-rapporter Sur Chichester għal rapport eccellenti. Dan, ovvjament, il-rapport juri eh, xinu għaddej fil-komitat ta' bħalissa anki forsi jgħid fejn irridu namlu xi titjib. Ix-xogħol imma tajjeb li sar irid ikompli. Il-Kumitat tal-Petizzjoni huwa punta referenza ċittadini tagħna dawk li forsi ħossuhom li ġew forsi sar nuqqas lejhom nafu li dawn u il-menti eh, ta' eh, li huma natura diverġenti ħafna fuq suġġetti diffiċli. Eh, Il-Kumitat il għandu il-kuntat ma' ċittadini minn banda u mill banda l-oħra mal-entitajiet u l-istituzzjonijiet Ewropej. Naraw li jisiru prezentazzjonijiet minnaħat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-parlament huwa importanti li dan il-kumitat ikompli b'xogħlu. Imma kull meta tagħmel xi ħaġa dejjem inti tista' ttejjeb il-mod kif tagħmilha u naħseb li għadba għanna x'naqtfu. L-ewwel net rridu niżguraw li jitnaqqas iż-żmien tal-proċessar tal-petizzjonijiet, ġifri dan huwa għandu x'jaqsam il-proċedura interna tal-kumitat. Ħafna drabi anki rridu nistennew li l-Kummissjoni tirrispondi din minn naħa taħħa tkun qed tistenna wkoll l-istati membri li jirrisponduha. Hemm il-kooperazzjoni mal-kumitati speċjalizzati wkoll irridu naraw kif nintejbu dan il-pass. Jgħidulna wkoll ċittadini, dak li jgħidulna ċittadini aħna rridu nadduh il ħattijħor Is-Sur Cashman minn ta' nofs, grazzi ħafna President, u nifraħ is-Sur Chichester. Verament rapport eccellenti. Ovvjament, priorità ta' dan il-kumitat huwa li aħna verament il-faċċata li nirrappreżentaw ma' ċittadini u mal europa Ħafna drabi ma nistawx nagħmlu ħlief ninkoraġixxu l sati membri li għamlu dak l-aħjar tagħhom u għaraw ġara bil-petizzjonijiet dwar il-proprjetà fi Spanja imma mill-2004 mem, ma kienem lebda petizzjoni fuq Spanja, fuq, fuq il-propieta fi Spanja li ġiet li tlestis kienem ħafna espropjazzjoni fuq l erbon Costa. Jiena nara li jem dan il-working group tajjeb li dan inħattar imma nispera li dan mux joqti paċ biss imma tkun entità kostruttuva li tamel proposti konkreti u tajbin indirizzaw il-kwistjoni tant importanti għal kumpens ġust dwar il-libertà tal-moviment u anki il drettijiet fundamentali il-grupp essendi ressaq l-emendi iġifiri dwar xaġa importantissima l-gwaljanza il minoritajiet par Roma nafu kemm huma imxekla eh, u mrażna fil-Unjoni Ewropea fil-moviment tagħhom hemm bżonn aħna eh, nfakru dwar id-direttiva tal-2004 numru 38 li il-moviment ma jridx ikun imxekkal għal ħadd ma jridx ikun hemm diskriminazzjoni eh, kontra ħadd. Issa għal tliet minuti is-sur Wojciechowski. Grazzi ħafna. jina nixtieq nifraħlu is-Sur Chichester għal rapport veru tajjeb. U nis nefasitza ir-rwol tal-Komissjoni tal-Petizzjoni għaxxol xogħol li tagħmel li ħafna drabi ma jidirx meta mqabbel ma' xogħol li jagħmlu kumitati oħra anki fl-abbozzit ta' liġijiet. Il-kumitat tal-petizzjoni huwa għandha rwol importanti ħafna dan il-kuntatt li tagħmel eh, mal-ċittadini u l-komunikazzjoni kif taddi. Anki eh, tajjeb għax dawn isiru jafu kif taħdem il-liġi Ewropea vizavi l-persuni ta' veru. Tajjeb li naraw li liġijiet li aħna indaħlu kif jitħadmu fil-pratika. Ovvjament il-Kumitat tal-Petizzjoniet ma tistax titratta kull talba hemm ċertu petizzjonijiet li jibqgħu neutrali u Wi ta' min wieħed jrid jara li jekk fil-ġejjieni il-petizzjonijiet man forsi għandhom ukoll jiġu trattabit minn kumitati oħrajn. Ir-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna anki jekk f'dan ir-rapport forsi għattemx informazzjoni għadda nisa per eżempju dwar l-effiċjenza ta' dawn il-petizzjonijiet dak li rnexxinna nbidlu grazzi għal repetizzjonijiet Eh, xidri mit-ċittadin li jibat il-petizzjoni. Ehm, Nishtiq ukoll insemmi il-bżonn biex nirreaġixxu għal dawn il petizjoni dawk il-petizzjonijiet li ma setawx jintlaqaw nafu li l-Kumitat ma jistax jistudja u jifli il-petizzjonijiet kollha imma ċittadin li jkun qed jibatom speċjalment dawk li ma jistawx jiġu trattati fil-Parlament, dawn iċ-ċittadini għandhom bżonn ikollhom xi rikors ieħor. Forsi jistaw jibatu dom l-istess petizzjonijiet lill-awtoritajiet ta' xi stat jew ieħor eh, skont ovvjament is-suġġett tagħhom din tkun xi ħaġa tajba. Eh, fuq is-suġġetti li nixtieq li jiġu trattati mill-kumitat fil-ġejjieni wieħed jista' jsemmi pereżempju il-problemi tal-vet li tiġi armonizzata fil-Polonja ħafna l-menti fuq dan is-suġġett. ħafna drabi n-nis li l-mentaw għandhom raġun għax l-amministrazzjoni f'pajjiżna mhux dejjem tirrealizza eżattament xtejt il-liġi niqafaw is-Sinjura Mazzoni sa. Jiena marriċ nidħol fil-mertu ta' suġġetti li ġew trattati u l-kritika li ħarġet jekk dawn ġewx eh, analizzati ma l-istorċi ċisser jiena nirringrazzjahu anki l-kollegi tal-li tkellmu. Sena xogħol u nista' ngħid li issa dak li naraw huma huwa pożittiv in-numru tal-petizzjonijiet li ġew preżentati tela dak li ġew mill-qwaw dawk le u dawk li kellhom riżultat tajjeb. Jiena naħseb li dan qed juri titjib f'dak ix-xogħol kollu qed tagħmel kumitat. U qed naraw li hemm iktar effiċjenza tal-istrumenti li għandha f'idea. Mir-rapport qed naraw li l-inizjattivi li tieħdu sabiex l-informazzjoni tkun aħjar ċittadin kollox kollu ktar aċċess huma inizjattivi importanti u dawn għandhom jiġu mejjuna eh, anzi għandna ngħidu li huma prioritarji li jista' jkun hemm ukoll li jingħataw pariri lil kumitati oħra dawn dejjem kienu tajbin dwar l-ilmenti ta' ċittadini u wieħed irid jara eżattament kif qed eh, il-liġi Ewropea tkun qed titħaddem fil-pajjiżi differenti. Xtaqt imma verament ngħid li napprezza x-xogħol ta' dan il-kumitat meta qed nitkellmu il-regolament 211 tal-2011 is-Sur Sefkovic jiena nirringrazzjah ukoll il-liġijiet tal-inizjattiva popolari ġifri qed naraw li din hija xi ħaġa aktar demokratika u li ta' ta' tal iktar parteċipazzjoni. Huwa strument importanti li jgħin verament il-bini tal-Ewropa tan-nies. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll tal-li mal-ħin. Am Geringer Edinburgh. Signora Geringer Edinburgh. il-Komitat tal-Petizzjonijiet għandu eh, rwol importanti ħafna fil-monitoraġġ eh, tal-liġijiet Ewropej. U il-petizzjonijiet jaraw jippermettu li wieħed jiffoka u fejn jiffoka ix xogħol il-Parlament għal dak inkwantu għal każijiet fejn m'hemmx eh, fejn hemm ksur qed ngħidu li din hija xi ħaġa importanti u hawnhekk il-qorti tal-Unjoni Ewropea wkoll tat is-sentenzi tagħha rajna iġifiri li din dejjem il-qorti dejjem tgħid li l-drittijiet fondamentali għandhom dejjem jiġu rispettati. Hawnhekk ta' min wieħed jgħid li hija inizjattiva tajba li niftħu one-stop shop għal ċittadini eh, għal petizzjonijiet u drittijiet fondamentali. Dan it-tip ta' monitoraġġ irid ikompli ta' trasposizjoni tal-implementazzjoni dejjem għandu jiġi sorveljat speċjalment għandak li inkontu għal liġi tal-ambjent u drittijiet fondamentali għax il-petizzjonijiet fuq dawn is-suġġetti jitrattaw. Grazzi ħafna, is-Sur Kelissa. Grazzi ħafna, President, l-ewwel net jiena nixtieq infaħħar ix-xogħol li wetta s-sur Chichester, rapport verament tajjeb. U wkoll nifraħ il-kollegi l-oħra li tant ħadmu fuq dan ir-rapport. L-2011 Kien hemm ftit inqas minn elf petizzjoni li ġew mill-qwa skont l-artiklu 2000 eh, wieħed. Ġifiri, nirridu nifirħu l-dawk li trattaw dawn il-petizzjoni ta' verament xolibes. Jiena kelli privileġġ li għannom tal-kostituenti tiegħi Eh, fil Harbour Harbor fil-direttiva Ava, Ava s-snimt ma' l tijaj. Għal sitt snin ma' waslum kien bil-elementi taħħom. Kienem sit ta' kimika tossika, ħatma semaħħom l nies u xejn ma' ġara. Iva, peress li kienem il-Chromium 6 dak emmek, kien 37 fil-mija eh, riskju ta' kanċer f'dik iż-żona. Bħala riżultat il-gvern ta' biss tliet xhur biex naddaf dan, is-sit. Inata wkoll 40 miljun pala eh, bħala flus Ġifiri, dan eh, kien verament eh, riżultat tajjeb ta' petizzjoni li marret tajjeb. Issa għal-minuta, istur ta' bajdi. Grazzi ħafna. Komissarju Ċefċoviċ, kollegi, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa il-kuxjenza tal-Parlament Ewropew u tal-Unjoni Ewropea hekk iridu nqisu l-affarijiet. Huwa it-tarka li jipproteġi d-drittijiet fondamentali tal-ċittadini tal Ewropej. Jiena naqbel mar suċiċ ser rapport tiegħu fejn qed jgħid li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jagħmel verament biċċa xogħol sirja ħafna Huwa importanti ħafna u koll jkun hemm kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet iktar u iktar għax drittijiet fondamentali huma jiġu miksura. U għalhekk huwa ta' stmerrija meta naraw kemm kien hemm petizzjonijiet li tress u miċ-ċittadini tal-Ungerija xil-gvern ta' dan il-pajjiż adotta liġijiet li jirreġġaw il-kulħadd lura id-drittijiet tal-pensjonijiet, id-drittijiet tal-nis li jaħdmu mal-gvern u nispera li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet verament jaħdem fuq dawn is-suġġetti. Grazzi. Grazzi. President, kollegi, fl-2011 ix-xogħol eh, tagħna Eh, ix-xogħol tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħadem l-iktar fuq eh, l-ambjent. Din is-sena rajna kienem 1416 ta' petizjoni li tresqet. ħafna minnhom però ma setawx jiġu mill-qwa. Hemm bżonn li ninformaw il-ċittadini eżattament x'inhu x'inhuma il-parametri legali li huma jistgħu jresqu petizzjoni l-inizjattivi ta' ċittadini hija deċiżjoni tajba. Il-kumitat il kumitat il kumitat komitat għandu ħafna esperjenza meta niġu relazzjoni ma' ċittadini għalhekk huwa importanti li hija importanti d-deċiżjoni li se nieħdu biex aħna ntejbu it-teknika, il-kuntatti, il-website sabiex noħolqu il-one-stop shop għal-ċittadini. Din eh, tirrendi eh, eh, il-xol ta' ċittadini ħafna aħjar. Grazzi ħafna. Grazzi. grazzi għal dan ir-rapport eċċellenti. Il-numru kbir ta' petizzjonijiet juri biċ-ċar, juri kemm importanti li aħna insalvaw in, in drittijiet tal-fundamentali ċittadini jafu xinu ma' drittijiet tagħhom u jridu jazerċitawom. meta jkun hemm xi diskriminazzjoni daw jafu fej eh, li għandhom iċ-ċans li jressqu l-petizzjoni u l-fatt li hemm ħafna petizzjonijiet juri li jesistu l-kontrolli fuq l-istati membri sabiex dawn ikunu jistaw jizguraw li l-liġijiet jitwettqu. rajna petizzjonijiet, iktar iktar petizzjonijiet li għandhom xaqsmu għadrittijiet fundamentali. Ma ridux biss naraw li dawn il-petizzjonijiet jirċivu risposta, mirdu naraw li il-problemi, il-soluzzjonijiet jaslu għal-problemi. Grazzi ħafna, bon, grazzi ħafna, President, eh, dan il- il-Kummissjoni u l-inizjattiva Torini kemm hija importanti. ċittadini diġà kellhom kumitat meta drittijiet tagħhom ma ġux rispettati, imma issa jistgħu jagħmlu proposti biex jitejbu l-liġi Ewropea. Jena nispera li din il dan il-kumitat isir iktar iktar il-vuċi ta' ċittadin dawn naraħ ukoll ir-riżultati Eh, li joħorġu mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħafna drabi ċittadini jitolbuna ah, eh, li niddeċidu fuq ċertu deċiżjonijiet tal-rati Is-soluzzjonijiet irridu jkunu Ewropej u ħafna drabi aħna nkunu dejna marbut butin ma kunux nistgħu nagħtu soluzzjoni e, Ewropea għax malqas ikun hemm din ir-rieda fuq livell nazzjonali ħan nitkellem fuq id-divorzju transnazzjonali. Il-problemi jkunu e, nazzjonali ma jkunu wkoll Ewropej meta ikun hemm pereżempju il-problemi li naraw li jorġu mill-liġijiet Ġermaniżi dwar e, it-tfal li il-ġenituri ma jkollhomx aċċessa għalihom ma ikunx isir narawhom. Il-proposta sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikollhom ukoll l-Ombudsman Nazzjonali, speċjalment ġifieri mill-Ġermanja li jibatu ħafna petizzjonijiet, fi Franza rajna li ma kienx hemm eh, progress fuq din. Fuq id-divorzju naraw li din hija problema Ewropea kbira għal ħafna każi il-liġi Ewropea qatt ma jisu ma jistax jagħti risposta tajba li ċittadini hemm bżonn li konna il-miżuri biex nkunu nistgħu verament nirribattu din hekk eh, joġbu il-President waqaf il-kellima il-kellim hemm bżonn li nirrispettaw il-ħin issa minuta u nofs is-Sinjura Basescu. Presidenta bħala viċi president tal-komitat jiena president inħoss li l-petizzjonijiet iku jistgħu jkunu l-aħjar forma biex wieħed jibda dibattitu pubbliku dwar il-problemi li ċittadini tagħna għandhom qudiemhom fil-ħajja ta' kuljum problemi dwar l-amministrazzjoni tal-liġijiet eh, Ewropej. Il-maġġoranza kienu jattrattaw id-drittijiet fundamentali ħaġa li ma naqbilx magħha nispera li titbiddel u li wisq petizzjonijiet li għanna xasmu ma' kwestjonijiet politiċi li huma ta' natura nazzjonali u mhux tal-komunità u għandhomx jiġu eh, ikkonsidrata bħala eh, ammissibbli għandhom jiġu eh, diskartati bil-bidu l-libertà tal-mezzi ta' xandir il-mini fir-Rumanija il-xel gas, l-sfruttament ta' xel gas nispera li fil-ġejjini Inħarsu forma eżjed kritika kemm ikunu ammissibbli ammissibbli petizzjonijiet bħal dawn, da jkunu ta' natura politika u qed jitrattaw stat eh, konkret. Kien hemm sforz eh, fil-mod li wieħed jippolitizza delegazzjonijiet fil-Rumanija. L-istess ġara delegazzjonijiet oħra fi stati membri oħra. Aħna kulħadd membru ta' partijiet partiti politiċi, imma il-komitat għandu jiġi jkun hemmhekk għall-interessi ta' ċettrini u mhux navanzaw l-interessi tal-partit u attakkaw il-partit li jkun qed jigverna. Grazzi, naddu għal-keċ tiegħi, immorru direttament eh, nistgħu ngħaddu għall-kummissarju eh, għax m'hemmx keċ ħadd jixtieq jitkellem taħt keċ tiegħi. Grazzi ħafna President. Daġan ringrazzja l-Komitat, Sinna Mazzoni għax-xogħol ta' siwi tagħhom kooperazzjoni verament tajba mal-Kommissjoni aħna nipprovaw naħdmu fl-imkien fuq biex intejbu l-kooperazzjoni u kif aħna nkunu nistgħu eh, nuru anki b'forma żjed split eksplicita għalhekk aħna nixtiequ li fil-snin li ġejjin fil-rapport dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet Ewropej kif jiena għat fil-bidu fil-kommenti ta' introduzzjoni e, aħna rċebejna eh, kontribut verament siwi mill-Kumitat ta' Petizzjonijiet li jindika li l-dgergi tal-ċittadini dwar l-applikazzjoni u rispett tal-liġi Ewropea. Minn dan id-dibattitu jiena wkoll nixtieq nisħaq u nuri l-apprezzament tiegħi ta' kemm aħna napprezzaw l-sforz tal-Parlament biex ittejjab id-website u tiffoka u kol fuq il-risposta tal-Kommissjoni għax naħseb li jek bximod nkun intemm u l-istampa kollha. U dak li kien il-kontribut u risposta mal kommissjoni din hija inizjattiva verament eċċellenti jiena qed nistenna bil-ħerqa nikkopera magħkom fuq din il-kwistjoni. Nħabba innaqqas ta' ħin ma nista' nirreġixxi biss għal ġewġ kwistjonijiet li liżiet ġew kien hemm referenza lihom. Waħda huwa petizzjonijiet dwar l-ambjent u t-tieni l-intervenzjoni mill-Onorevoli Boschner dwar il-revizjoni tal-valutazzjoni ta' impatt ambientali. U, għaveru dan l-proposta ġiet adottata s-26 Ottubru aħna nixtiequ li eh, il-proposta sir malajr eh, b'kalendarju ċar imma eh, li tkun iżjed b'saħħitha f'dak li huwa l-kwalità tar-rapporti reġjonali b'esperti u valutazzjoni mandatorja l-alternativi. Naħseb li tkun Eh, ta' iżjed priorità l proċess u garanzija ħjar li ċittadini li l-valutazzjoni eh, tal-impatt eh, ambjentali jisiru sew. Issa dwar il-liġi tal-kosta Spanjola li kien hemm referenza għalija mis signora għaw kienu sur Cashman nixtieq ngħidilkom li l-Kummissjoni għajmet dan il-punt mal autoritajiet Spanjoli f'diversi okkażjonijiet daw l-aħħar snin għax nafu li kien hemm ħafna eh, complaints mhux biss minn Spanjoli imma anke minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea u aħna eh, għadna għadin insegwu bil-qrib din il-kwissjoni, specialment l-abbozz tal-liġi ġdida li ġiet proposta u aħna eh, għadin f'komunikazzjoni mal autoritajiet spanjoli u għan segwu il-proċess sakemm tiġi adottata l-liġi u naraw l-aħħar abbozz tal-liġi biex naraw kif jaffetwa. Eh, Grazzi ħafna kommissorju, issa biex jgħalaq is-sur Chichester. Grazzi ħafna President, grazzi u koll il-Kommissorju, jien ringrazzi l membri kolli, l-onorevoli membri kolla tal-klim verament eh, zbieħ eh, eh, kelli nfakka li nifsi li jiena persuna u mux xialla mortali. Nishtiq nirringrazzja l-kulħat, l-kollegi juri l-rida tajba li jen fil-komitat u l-arfin ta' xol verament sivili importanti li namlu, ma jena nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għax diversi kollegi semmew l-Kommissjoni għanda ruol importanti ħafna meta jirrisponġu u jirraġixxu għat talbajt ta' informazzjoni. Mhux dejjem tissodisfawna ma dejjem dippruvaw. Nirringrazzjawkom. Dan ir-rapport u jiena verament impressjonat bin-numru ta' membri li jitkelmu jitkellmu llum juri l-importanza li jagħtu l-membri lill-Kumitat ta' Petizzjonijiet u x-xogħol li aħna nagħmlu. U eh, hija pjattaforma vitali għal ċittadin Ewropew biex ikun jista' jagħti l-ideat tiegħu. Eh, jekk forsi nagħmel referenza għal xi ħaġa qed is-Sinjura Oken mm, meta b'xi mod juħad Kergret eh, hija l-persuna li qed fakkarni li jiena mhux immortali dwar l-awtoritajiet Spanjoli